So, ladies and gentlemen. Signori, distinti esperti, onorevoli kollegi, eżis partecipanti, huwa pjaċir kbir għalija illi nilqakom għal dan is-smiħ uh, pubbliku dwar l-impatt tal-endocrine disruptors fuq is-saħħa pubblika u l-ambjent. dan dan huwa smih organizzat mill-Kumitat tagħna, l-Kumitat tal-Ambjent eh, kif ukoll il-Kumitat Peti. Ippermettu e li nibda b'x'informazzjoni prattika nixtieq ninformakom illi interpretazzjoni hija disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Kumitat bl-eċċezzjoni tal-Estonjan u l-Sloven jiddispjaċini għalikom eh, sinjuri, pero kienaw problema ta' spazju. Mela, li ma kif ħanimxu bil bismih ta' tal-lum? ser ikun hemm il-panelists li nagħtuhom 10 minuti biex jippreżentaw il-kummenti tagħhom u l-preżentazzjonijiet tagħhom imbagħad mbagħad ser ikun hemm dibattiti mal-membri il-smieħ qed jiġi web streamed u nistgħu nibdew fil-fatt. Illum smieħ pubbliku ser jindirizza it-ħassib pubbliku relatat ma' sigurtà tal-kimiċi ta' dan it-tip di disease, l-endocrine disrupting chemicals. U fil-fat diversi petizzjoniet tress u ċittadini tal-Unjoni Ewropea rigward dan il-punt. Isme ser kun maqsum żewġ panels, l-ewwel panel ser jindirizza l-mistoqsija ta' jekk l-approċċ tal-Unjoni Ewropea hux qed jirregola l-endocrine disruptors kif suppost, u t-tieni panel ser ser jitratta l-istat xentifiku u l-arfin xentifiku dwar l-effetti tal-endocrine disruptors fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Nittama li kollna dibattitu interessanti li ħalla ħafna frott u li eh, jimxi tajjeb. Permettu li jissa nintroduċi l ewwel panel li jien għandi l-unur li nkun il-president tijaw. Il-titlu ta' dan il-panel huwa jekk l-Unjoni Ewropea u qed tirregola kif suppost fil-qasam tal-endocrine disruptors. Tlet esperti tagħna huma s-sur Connor Clanigan mill-ECHA, l-Aġenzija Ewropea tal-Kimiċi, is-Sinjura Alice Bernard minn Client Earth u Sinjura Nataċa Cingotti l-Alleanza għas-Saħħa u l-Ambjent. Nibda billi naddi il-kelma l-Sur Connor Flanagan għal 10 eh, minuti, jek joġbok. Okay, um, thank you very much. Um, good morning, everybody. Grazzi ħafna, l-otwa tajba lil kolħat Nishtiq nirringrazzjakom ta' din l-istadina, għasmiħ ta'kom illum. Jina nishtiq natikom uh, ħarsa ġenerali uh, lejn ix-xogħol illi qed tagħmel leka fil-kuntest tal-interferenti endokrinali. Leka in ġenerali rigward kimiċi qed timplementa il-regolament REACH, CLP, il-regolament tal biocidi u anka il-Prior Informed Consent, il-regolament dwar il-PIC. U hemm ukoll leġiżlazzjonijiet illi qed taħdem fuqhom billi tikkollabora mal-Istati membri u l-partit interessati wkoll. Fl-implementazzjoni ta' daw il-biċiet ta' leġiżlazzjoni aħna ġbarna ħafna informazzjoni unika fid-dinja rigward dawn il-prodotti, dawn il-kimiċi u din l-informazzjoni qed tejn biex namlu valutazzjoni ta' riski minn dawn il-kimiċi u nimplementaw miżuri ta' sigurtà wkoll. Hemm ukoll miżuri ta' sigurtà anka fuq livell ta' industrija fl-użu ta' dawn il-kimiċi li qed naħdmu dwarhom. L-ekka hija wkoll involuta f'diversi oqsma illi qed taraw fuq l-screens tagħkom isser noqgħod nidħol eh, fihom, però il-rol tagħna huwa preżenti f'diversi setturi. Rigward reach, qed nagħmlu fuq il-proċess ta' reġistrazzjoni u l-autoklassifikazzjoni Tinamlu kol valutazzjoni ta' dossier kif ukoll tal-sustanzi fej leka tikkontrolla u titlob um, għal iżjed informazzjoni u naħdmu kol fl-ambjent fil-qasam tal-autorizzazzjoni, restrizzjoni u l-armonizzazzjoni. Dawn uh, huma miżuri ta' ġestjoni tal-riskju madwar eh, fil-komunità kollha kemmi. Issa, Kif qed jiġu regolamentati dawn l-interferenti endokrinali? Qed niżviluppaw strateġija biex ikun hemm ġestjoni ta' mm, sustanzi li huma reġistrati fl-Unjoni Ewropea kif qed tiżjed kmieni għandna database ta' reġistrazzjoni kbir ħafna illi nużawh fil kasta l-interferenti endokrinali biex namlu screening, screening ta' dawn il-kemiċi, l-użu relatat maħom, xieġri l-min ikun esposta li jom, etc. Ġifir dan huwa il-proċess eh, ta', ta screening Aħna namlu screening ta' data b'mod regolari u anka nidentifikaw ehm, kimċi possibli biex inkomplu naħdmu eh, fuqhom. Rigward mbagħad il-produzzjoni ta' iktar informazzjoni, il-proċess ta' valutazzjoni jgħina niġbru informazzjoni addizzjonali meta jkun hemm bżonn. Meta l-informazzjoni ta' reġistrazzjoni ma tkunx biżejjed. Lekka għanda pjan għal komunità li jagħmel valutazzjoni ta' dawn is-sustanzi u anka jindirizza it-ħassib relatat magħhom. U Eh, anka nindirizzaw namlu valutazzjonijiet eh, fid-dawl ta' tassib assoċjat ma' dawl dis. Għana u koll eh, grupp ta' azzjoni biex jappoġġa l-Istati membri u l-obligi ta' informazzjoni minnaħat tal-industrija biex nizguraw l-użu sigur. Dwar il-valutazzjonijiet tal-IDs, Eh, l-għonet nħna nibdew mid-definizzjoni tal-ħu tal-interferenti endokrinali illi huma sustanzi illi ibidlu jew jalteraw is-sistema endokrinali u konsegwenza ta' dan ikollhom effetti negattivi fuq is-saħħa. Eċetera, din hija definizzjoni tal-ħu. Aħna naħdmu wkoll ma' korpi oħra tal-Unjoni Ewropea u nilqaw ukoll il-fatt illi l-OECD jiżviluppa qafas konċettwali għalih għat-testjar u l-valutazzjoni tal-interferenti endokrinali biex wieħed jifhem li ma iżjed informazzjoni trid tiġi ġenerata biex eh, tiddeċiedi jekk sustanza hijiex ID e jew le. Il-ħidma tal-OECD hija utli ħafna għalina. Finalment, dejjem eh, fid-dawl tal-direttiva eh, Reach. Aħna l-anwa li nipromuovu sostituzzjoni u niżguraw livell oli ta' protezzjoni. Identifikajna 12 il-sustanza li huma inklużi mm, inklużi f'din il-lista ta' possibbli ta, ta' ta' kimiċi li possibilment huma idis dawn huma fatalates u phenols eh, il-parti kbira tagħhom. E, data u l-identifikazzjoni reach jistaw jintużaw bħala bażi biex titteħed azzjoni mm, taħt mm, skont oddot oħra leġislattivi u dan jorbot ukoll mal-regolamenti um, dwar il-ħarsin u l-protezzjoni tal-pjanti per eżempju. Attualment um, hemm ukoll skrutinju fuq uh, il-prodotti għal produzzjoni u saħat tal-pjanti. Il- uh, l-identifikazzjoni tal-IDs tintuża wkoll Mm, fid-dawl ta' dak li hemm fil-reach. L-eka qed tiżviluppa fil-fatt flimkien ma' lefsa efsa qed eh, tiżviluppa eh, dawn il-gwidi, linji gwida għal ehm, identifikazzjoni ta' l-idis msejsa fuq eh, il-perikli. U l-MSCAs u l-stakeholders qed jiġu konsultati il-data ta' pubblikazzjoni hija skedata tal ġunju tal-2018. E, Reach tipprovd informazzjoni modo tal-identifikazzjoni tal-IDs iżda hemm ukoll lok għal titjib. Aħna qed nippruvaw naraw kif nistgħu naġlu l-proċess ta' identifikazzjoni għaliex dan jista' jkun kemm xejn twil. Meta wieħed jagħmel valutazzjoni tal-proprjetajiet tal-IDs, Eh, dan il-proċess jista' jieħdilna ftit ħin ġmielu. U għalhekk aħna il-possibilità illi nintroduċu ġestjoni tar risk regolatorja għall-awtoritajiet. Però grazzi għal reach l-akka identifikat u imponiet diversi kontrolli fuq sustanzi EDs. U nikonkludi għemmek. Grazzi ħafna, sinjuri. Thank you very much, Judir. Grazzi ħafna l-Sur Clanigan. Il-mistoqsijiet eh, u xi kummenti fuq dik il-preżentazzjoni tlobkom li tagħmluhom fl-aħħar. U issa nixtieq ngħaddi il-kelma lis sinjura Alice Bernard, jekk jogħġbok. Iva, għadkom kif smajtu minn regolatur leka u eventualment tisimgħu anka minant xjentisti, però jiena nixtieq eh, nishtiqkom tisimgħu xi ħaġa mill-perspettiva ta' avukat. Eh, da xejn diffiċli li nipprova nkopri kollox xar minuti, però ser nipprova natikom ħarsa ġenerali mhux se nkun eżawstiva ovvjament fl-intervent tiegħi. Kelmtejn fuq Client Earth, l-organizzazzjoni li naħdem għalija, Kif tafu, l-ambjent ma jistax qabbat eh, avukat kif jagħmlu l-bnedmin, u id-deċidejna li aħna nagħmlu dan b'mod volontarju, nkunu l-avukata tal-ambjent. L-ewwel qabel kollox, x'rwol għandha li tirregola jew x-xinu l-obbligi li tirregola l-Unjoni Ewropea. Eh, Saħħa u l-ambjent eh, jitolbu illi jittieħdu azzjonijiet preventivi. Fu xi qed nitkellmu hawnhekk. Qed nitkellmu fuq kimiċi illi jistgħu jinterrompu jew jinterferixxu mas-saħħa tal bnedminu tal-annimali. Fit-trattat hemm il-prinċipju tal-prevenzjoni U għabazi ta' dan l-Unjoni Ewropea trid tirregola. Dan insibuh ukoll bħala parti mill-seba eh, program ta' azzjoni tal-ambjent adottat mill-Kunsill u il-Parlament Ewropew fejn hemm dikjarazzjoni ċara u tonna rigward l-IDs. Fl-2016 mbagħad il-Kunsill fakkar lill-Unjoni Ewropea fuq uh, dawn il-ruoli illi għanna. Pero, l-ewel u għabel kollox, eh, kif taħdem il-leġizlazzjoni tal-kimiċi? L-ewel, pass huwa l-identifikazzjoni tal-problema li huma jiġifieri l-proprjetajiet intrinsiċi ta' kimika dawn ma jinbidlux skont l-użu kif jindika l-isem stess. Tieni pass huma huwa l-ġestjoni tal-problema, jiġifieri illi id-deċiżjoni li tieħed li jieħdu l-Kummissjoni, l-Kunsill u l-Parlament dwar kif ser nindirizzaw dawn il-problemi Kif jaħdem dan kollu fil-prattika? Aħna ridna nieħdu l-eżempju tal-karċinogeni kif dawn huma irregolati fl-Unjoni Ewropea. Fuq net tal-slide tistgħu taraw l-ewwel pass, il-fażi ta' identifikazzjoni u din issir permezz ta' biċċa ta' leġislazzjoni waħda. E, f'dan il-każ partikolari ir-regolament dwar li klassifikar l-etikettar u l-pakjar. Dan sar wara illi grupp ta' xentisti ħarsu lej jew evalwaw il-kimika partikolari u qalu li irrit jiġi klassifikat bħala sustanza karċiroġena. Mat il-parti iktar isfel tal-islajt turina kif saret ir-regolamentazzjoni. Regolamentazzjoni differenti, reach, pesticides, biocides, eccetera fil fuq il-lemin għandek il-ġugarelli u il-kosmetiċi li um, fuqhom hemm derogi. Jiġifieri kif qed taraw jekk wieħed jaqbad il-kwistjoni tal-sustanzi karċiroġeni, mhux kollox huwa kopert mill-istess biċċa leġiżlazzjoni kif jaħdmu l-affarijiet għall interferenti endokrinali mbagħad. Kif qed taraw fil-fażi ta' identifikazzjoni ma hemmx ir-regolament dwar il-klassifikazzjoni l-etikettar u l-pakjar kif għar sur Klanigan hemm il-reach. Il-reach illi tiklassifika dawn li dis bħala sustanzi ta' li ħasbuna ħafna. B'mod parallel, hemm ukoll ir-regolament fuq il-bioċidi, fuq il-pestiċidi, u għawek mm, titħol is-saga twila tal-kriterji ta' li diz. B'mod parallel, ġifiri kif qed taraw, għandna sistemi li jaħdmu U sfortunatament, xi kultant dan eh, iġib miegħu il possibilta li l-affarijiet jinterferixxu ma' xulxin. Issa, fil-parti tisfel ta' din l-slide hemm il-fażi ta' ġestjoni. Kif qed taraw fuq il-parti tal-lemin fuq eh, il-kosmetiċi u l-ġugarelli m'hemmx xi regolamenta eh, xir regolamentom. Però Iva, dawn iż-żewġ um, oġġetti qed jiġu qed jippruvaw jiġu regolamentati b'xi mod jew ieħor. Però hemm problema oħra wkoll illi taħt il-reach l-identifikazzjoni ta' interferenti endokrinali bħala sustanza ta' li tassibna ħafna li tiklassifika sustanza b'dan il-mod jieħu ħafna ħin bħalma qal għal is-sur Klenigen. Ġifiri, per eżempju, Fil-fatt, zewċ żewġ sustanzi illi ġew klassifikati bħala IDs e eh, ġew identifikati bħala IDs e fil-fatt fl-2012 u l-2013. U huma ġew impoġġija fuq il-lista eh, ta' possibli, ta' possibli, huma sustanzi li possibilment huma kifett però kif jihdu jieħdu żmien sakemm eventwalment eh, jiġu trattati tali bħala tali. Jiġifieri dak huwa l-aspett um, fl-isajdi mis għanna il-bżonniet regolatorji assoċjati ma' l-IDs. il-kom diġa l-identifikazzjoni hija l-ewwel fażi, il-ġestjoni it-tieni fażi hemm il-bżonn illi namlu tajja bħal lakuni illi jeżistu kif ukoll illi naġlu il-proċess ta' klassifikazzjoni tal-IDs. Dan huwa konformi mal-miri tal-seba pjan pjan programm anzi ta' azzjoni ambientali sa' sena 2018 sal-aħħar ta' sena 2018 l-Unjoni Ewropea jrid ikollha strateġija ambientali mhux non li mhijiex tossika li tiżgura eh, tnaqis eh, għall-espożizzjoni ta' dawli DIS. Sa' s sena 2020 rrit ikun hemm kriterji msejsa fuq eh, il-perikli armonizzati biex nidentifikaw li DIS. Attualment hemm 12 il-kimika minn 180 xi ħaġa ta' dak it-tip aħna nixtiequ li nemnu illi embis biss 12 ta' sustanzi tal-fuq minn 180 sustanza li huma EDs, però probabbilment il-problema hija li għadna ma jomx. Il-Kummissjoni Ewropea eh, kienet eh, impenjata u għada impenjata ħafra biex tipprova tnaqqas il-burokrazija u nittamaw illi dan ikun possibbli anka eh, bħala parti mill-programm Eh, ta', ta ambientali, seba program ambientali. Jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena ovvjament lesta li nwiġibhom. Grazzi ħafna. Jekk għandkom xi mistoqsijiet nitlobkom illi tagħmluhom wara u issa nitlob lis-Sinjura Natasha Cingotti biex tagħmel preżentazzjoni ta' jekk joġbuk Sinjura. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li organizzajtu dan ismi, jiena Natasha Cingotti, jiena nippreżenta l-Alleanza tal-Saħħa u l-Ambjent aħna network madwar l-Ewropa, naħdmu fuq l-saħħa ambjentali, hemm diversi gruppi, hemm diversi professjonisti li jaħdmu f'dan l-istitut ta' gruppi ambjentali. Ovvjament li dis huma priorità kbira ta' xogħolna. Hemm ħafna xi ngħidu dwar li dis inna Insegwu da dibattitu għal żmien twil jiena ser nifoka fuq kif l-approċċ attwali fl-Istati Uniti qed mm, mhux qed jieħu opportunità ta' saħħa pubblika u ekonomika u qed ngħid kif irridu strateġija ġdida fl-Unjoni Ewropea dwar li dis. Se nkomplu Sen kopli ma dak li qalu l-kelima ta' qabli. Mela, murlura għad dettalji kelli xiftit problemi u kol jena. Musser nitħol fi xjenza għalli hemm panel ta' titkellem dwar dan eżatt warajja jiena nixtieq nisħaq illi li dis huma kullimkien aħna eh, esposti għal ħafna idis ta' kuljum studji xjentifiċi illi ikomplu jarbtu din l-espożizzjoni għal diversi kondizjonijiet bħal eh, ħafna eh, tipi ta' kanċer, pero wkoll mart kroniku illi jista eh, idum idu maħna tul ħajitna kollha. E, Eżempju l-autizmu, obezita, id-diabete u kwistjonijiet tal-produzzjoni din l-evalwazzjoni involvit il-pubbliku u il-komunità xjentifika f'dan id-dibattitu. Kenna stqarrija me soċjetà ta' endokrini, stqarrijiet mill lig tal-kanċer Ewropew u ħafna stqarrijiet oħra li inattaw minn diversi assoċjazzjonijiet għax huma jasbu illi ir-regolament tal disisa biex nimminimizzaw l-espożizzjoni tagħna tista' twassal għal prevenzjoni kbira ta' mart fl-Ewropa u għalhekk aħna nisqu mal-Unjoni Ewropea sabiex tieħu azzjoni. Hemm iktar minn hekk. Ovvjament jekk tirregola li disis b'mod xieraq, tipprevjeni il-mart iżid il-benessir tal-popolazzjoni iżda wkoll Tani minna ħafna spejjes illi huma tappis għas-sistema tagħna. Din dawn huma l-istimi ekonomiċi illi għandna minħabba il-pis ta' Mart marbut ma' id disease fuq livell Ewropew. l disease jew Mart marbut ma' l disease iwaslu għazbisa ta' 163 biljon euro fis-sena u dinija figura kbira ħafna. Dinija għabbażi ta' stima ta' grupp zer ta' sustanzi kimiċi. Għanna informazzjoni dwar dawn. U għahnet nitkellmu dwar għalek eh, ftit sustanzi qed insemmi din il-figura għaliex din hija biss il-bidu. Il-pis ekonomiku ta' regolament mhux xira jista' jkun fil-fatt ħafnola. Iġifieri hemm il-kawża pubblika, il-kawża medika, u naħseb li dawn il-figuri jistgħu eh, ikunu taxprun għal dawk li jieħdu t deċiżjonijiet fl-Ewropa. Ir-risposta tal-Unjoni Ewropea ma kienx ċira, ma kienx biżejjed tkellimna dwar il-kriterji għal pestiċiti u l-pjoċiti u hemm dewmin kbir. Anzi, domna erba snin sabiex naslu għal dawn il-kriterji u l iżvezja u kol ser it-tala il-Kummissjoni l-qorti sabiex finalment ikun hemm xi tip ta' azzjoni il-kriterji fl-opinjoni tagħna mhux qed iwasslu riżultati nasbu illi l-pis tal-prova sabiex jiġu identifikati s-sustanzi huwa pis kbir ħafna u dan jaħsbu ħafna soċjetajiet tal-intobrini madwar id-dinja għanna dubju kol dwar kif dokument ta' gwida li suppost jgħin l-implementazzjoni ser taħdem U fil-fat, għanna ħafna mistoqsijiet dwar dan. Mux ser nitħol fil-kwistjoni ta' rix, tkellimna dwar diġa, xtaqt biss najt mill-perspettiva tagħna illi illi il-BPA li huwa forsi wieħed mill-iktar idi komuni ġi identifikat biss bħala idi għassaħu maħna f'ġunju tal-2017 dan juri kif il-bazi politika fl-Unjoni Ewropea għada l-ura il-bazi xjentifika minnaħal oħra tagħmel xogħol inkredibbli. Mbagħad nitkellem dwar il- liġijiet illi jindirizzaw l-espożizzjoni ta' ċittadini Palissa ma mxejn dwar li disease, qed nitkellmu dwar kosmetika, lob, però wkoll irridu azzjoni dwar dan. Nixtieq nikkonkludi billi nagħti ħarxa l qudiem Tkellimna dwar reach u nixtiequ illi naġlu l-ħidma tagħna tkellim dwar il pestiġidi u l bioċidi, il-kriterji ta' identifikazzjoni għadhom opportunità sabiex niffinilizzaw il ta' gwita b'mod iktar, namlu iktar protettiv, però nixtieq ngħid illi strateġija korrenti tal-Unjoni Ewropea fuq li dis ila, suppost li saret din beqet fil-kexxun ta' segretarjat ġenerali u dan mhux biżejjed jekk il-Kummissjoni Ewropea ma tafx kif ser eh, timxi fuq dan il-punt, jina najt li jemxi stati membri li għet prova jamlu xaħġa Danimarka kalla strategija qabel kullħat il nitkellem dwar Franza illi bħalissa qed taħdem sabiex tiżviluppa strategija nazzjonali. Is-Senat tal-Belġju għada ser jivvota fuq pjanta azzjoni ambizzjuża bażi ta' 72 azzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq Naddi l-kelma li r-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea l-ewwel net nistaqsi lis-Sur Peter Kopitar minn DG MV. Grazzi ħafna. Aħna wkoll għandna preżentazzjoni l-għadwa tajba li kullħat. Grazzi tal-li tajna l-opportunità li nitkelmu. Aħna nishtiqu nofru sfond dwar minn fejn ġeja l-politika dwar li dis fl-Unjoni Ewropeja. Ix-xogħol beda fil-1996 kien hemm ktieb li ġi publikat mis-Sinjura Colborn Our Stolen Future fejn tkellmet dwar l-impatt potenzjali tal-IDs fuq l-ambjent u fuq is-saħħa kien hemm ħafna anzi ġibet ħafna attenzjoni politika u pubblika u wasal sabiex l-Unjoni Ewropea Anzi, il-Parlament Ewropew joħarġ konklużjonijiet fil-1998 u l-Parlament saqsi l-Kummissjoni sabiex jindirizza din il-problema jieħu miżuri preventivi U bekk il-Kummissjoni għamlet l-istrateġija komunitarja fil-1999 illi sallu minn ġurnata e, tmexxi ix il-ħidma fil-qasam. Fejn sejra il-politika tal-IDs Mhix id-deskrivi, miex deskritta b'moċċar fl-istrateġija, però deskritta ħjar dokumenti oħra. Rridu nidentifikaw xi anzi identifikajna xi azzjonijiet, irridu kol insaħu l-miżuri. Feqedin illum fir-regolament tal-IDIS aħna nirregolaw l-IDIS u kull biċċa Eh, liġi, kolliġi. Permezz ta' liġi tal-kimika, ġifiri li dis mandiġ dispoz... mandiġ... Anzi, l-Unjoni Ewropea mandiġ liġi speċifika li dis. Naqas għal-kosmetika u l-lob. Hemm xi dispożizzjonijiet legali speċifiċi fuq li dis nibdew mill-direttiva tal-2000 dwar qafas tal-ilma l-emissjonijiet ta' dawn is-sostanzi iridu eh, jinqataw bil-mod il-mod fi żmien 20 sena u mbagħad hemm reach dwar id-dis ta' tasib kbir u hemm miżuri ta' awtorizzazzjoni u mbagħad hemm żewġ liġijiet oħra il- protezzjoni tal-pjanti u il-produzzjoni bioċidali, regolamenti huma stretti ħafna li dis m'għandhomx ikunu awtorizzati bħalja sustanza attiva dan il-prodotti sakemm ma jkunx hemm xi deroga. Mbagħad hemm l-aħħar liġi tal-2017 ir-regolament dwar it tami mediku. Niġrikom l-attenzjoni għal fat li għanna issa proposta ġdida fuq il-mejda direttiva, anzi proposta l-direttiva dwar l-ilma xor, paħna irridu nemendaw għannes f'dan e, f'din direttiva li għandu xtaqsam ma' tlit kimiċi illi huma idis. Aġġornament dwar dak li qed nagħmlu fil-Kummissjoni aħna rridu nippinalizzaw il-ħidma tagħna fuq il-kriterji tal-IDs fil-regolament tal-bioċidi u l-pestiġiti dawn huma diġà applikabbli mis-7 ta' Ġunju għal bioċidi fil-pestiċidi għadna fil-perjodu ta' skrutinju nisperaw li dan ikun adottat um, f'Novembru tal-2018 li imis. Il-kriterju ma' bażi tal-definizjoni ta' who ġifir sabiex nilqu l-kriterji il-sostanza jrid ikollha mod ta' azzjoni fuq l-endokrini eh, hija l-kawża għandha effett negattiv sabiex eh, rridu kol nuru eh, ir-rabta bejn l-effett negattiv u l sistema endokrina. Qed konsidraw l-informazzjoni disponibli kollha. Ma tistax tagħmel eżami wieħed li jgħidlek sustanza ix idi jew le, trid teżamina kull sustanza li hija slightly miss. Flimkien ma' żvilupp tal-kriterji il-Komissjoni. Il-Komissjoni bdiet ukoll konsultazzjoni pubblika stabna, tlabna l-lefsa u l-leka sabiex jizviluppaw il-linju gwida. Kellna diversi konsultazzjoni pubbliċi fuq l-ewwel abbozz organizzajna workshop ma l-istati membri fejn aħna eh, eżaminajna il-fattibilità tal-linji gwida għall-identifikazzjoni tal-IDs. Nisperaw li kolna l-aħħar dokument approvat u lest sansi san nostra din is-sena. l li jmiss. dwar il-kriterji tal-idi aħna mixin fuq l-izvilup ta' ninigwita għal eżamijiet sabiex ikollok eżamijiet disponibli dan huwa prerequisit sabiex tidentifika li dis il-ħidma bdiet fil-1999 taħt l-OECD illum għanna 13 il-linji gwida li ġew speċifikat li ġew speċifikament għal-IDs. U bekk nidu mizuri għabbażi ta' dawn il-linni, l-eżamijiet l-linni gwida barra minnek. Kien hemm dokument ta' gwida sabiex, ninterpretaw ir-riżultati ta' dawn l-eżamijiet l-islajd li jmiss. Però għatem hemm nuqqasijiet fil-metodi ta' eżami. Kien hemm rapporti me WHO tal-2013, opinjoni tal-EFSA mill-istess sena għanna l-istudji tagħna wkoll li jgħidulna li jajnuna u qed naġġu l-ħidma tagħna fuq il-linji gwida l-eżami għanna diversi studji sabiex jajnuna. qed naħdmu fuq il- a thyroid et naħdmu dwar l effetta ta' kemiċi fuq ir-retinoid. Qed naħdmu dwar l-aspetti temporali u qed nippruvaw noħorġu rapport fuq prioritajiet tal-iktar żvilupp u l-validazzjoni meta ikolna il-workshop mal-esperti dwar l-diz meta jkollna meta rajna dawn naqasijiet ħsibna x'laħjar li niżviluppaw fejn għandna innaslu għar-riżultati. is li jmiss. Aħna nixtiequ nimxu iktar qudiem il-ċentru ta' riċerka beda eh, eżamijiet in vitro għal tfixkil ta' thyroid u qed nara kif nistgħu nemendaw il-eżamijiet attwali sabiex nidentifikaw il-problema u nimmiraw eh, għal riżultati aħjar. Għamna sejħala għal proposti ta' riċerka offrejna 50 miljon euro għal l-eżaminazzjoni ta' din problema il-skadenza hija 18 ta' April u nisperaw li fit tliet snin ġejjin jew erba' snin ikunu għamilna progress kbir. Grazzi ħafna. The same, thank you very much, uh, Mr. Kurt. Grazzi ħafna, Sur Kuritar. Għanna u koll rappresentanti ta' Digi Sante, Klaus Berend, Karin Nishtat u Jonathan Briggs tixtiequ titkellmu fis-sem Diġi Santa issa. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh, no, there's no need to add more at this stage because Mr. Korita has actually covered. The... Sir Korita, for fat eh, uh, tkellem dwar il-punti kolla relatati mar regolament tal-pesticidi u l-bioċidi, ġifiri, għan xalfejn. Grazie ħafna. hemm ukoll prezentazzjoni ta' DigiGrow minn Jörg Streck u Jürgen Volgergesang. Għandkom bżon ta' ħina xi prezentazzjoni jew għandkom xi kumment? good morning, my name is l Lodwa tajba jiena ġej minn DigiGrow, jiena anzi il-kollega tiegħi sfortunatament ma setax jikun għawn maħna l-lum għalek għat nipprezenta l-DG Grow mandiġ kommenti bħalissa. Bħalma għalu l-kollegi il-prezentazzjoni ta' Peter Koritar. koprit il-setturi kolla. Jek ikun hemm xi mistoqsijiet imbagħad fir-round li jmiss tkunu tistgħu tirrispondu, issa ngħaddi il-kelma lil kollegi Peter Jar. Iva, grazzi ħafna għal dawk il-kommenti ta' introduzzjoni. Hemm erba' punti li jiena niżilt u nixtieq fil-fatt nagħmel xi mistoqsijiet jiena smajt li mhux kulħadd jaqbel dwar id-direzzjoni u Eh, blaġla tal-affarijiet, kemm qed l affarijiet. Dan huwa żmien għal diversi deċiżjonijiet hemm deċiżjoni mill-aspett lokali, ġifieri naraw min għandu tortu min le. Aħna konna nitkellmu dwar veleni u nikkonsidraw riski. Irridu naraw hemmx problema bid-doża, però għandi mistoqsija l-esperti fix-xandir rajna xi messaġġi dwar il-kafe il-kafe huwa idi jew le naf li għandu impatt fuq l-ormoni tiegħi. Għalhekk nixtieq inkun naf iktar dwar il-kafe rrid ikoll informazzjoni aktar ċara Hemm riskju jekk ikollna approċ doppju, rridu niddeċidu iva jew le, però rridu nkunu prattiċi. It-tieni punt li sibt interessanti jiena naqbel li rridu nagħmlu differenza skont fejn irridu nimplementaw dawn l-affarijiet, hemm differenza bejn lob u mediċina. Il-mediċina tista' tkun użu individwali u jista' jkun hemm sara kbira. Ovvjament il-lob huwa xi ħaġa differenti. Naħdem ukoll fil-Kumitat Peti u fil-Kumitat Agri. Jiena mħasseb dwar il-fatt li fid-dibattitu pubbliku hemm isir differenza bejn il-PPPs u il-kozmetika. Fl-ewwel qasam m'għandniex deċiżjoni doppja. U fit-tieni qasam irridu nagħmlu differenza bejn il-kosmetika u il-prodotti li proteġu l-pjanti. Qed nara li qed nindirizzaw affarijiet mod differenti l xjenza u il-politika u koll għandhom pressjoni soċjali fuqhom u diffiċli ħafna meta niġu għal kosmetika anki jekk meta naħdmu fuq il-protezzjoni tal-pjanti il-pubbliku jċaċpilna. Umbat, it-tielet punt taqblu illi m'għandniex namlu iżejjed differenzi qabel ma nkunu ħdimna fuq sistema xirqa Meta niġu għallop il-medicina nifem illi irridu namlu distinzjoni, però ma nix bżon ta' din id-dissjoni għal prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Umbat, fil-politika għanna kompitu diffiċli ħafna sabiex naħdmu f'dawn il-oqsma kollha. Però hemm il-pressjoni soċjali. Bħalissa għandna wkoll id-diskussjoni tal-glifosat. Jena nasib li għanna bżon sistema loġika, faċli sabiex tifimha koerenti u strateġija tal-Unjoni Ewropea kollha. Però ma naħsibx li sam il bidu irridu nidentifikaw l-eċċezzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi tal-prezentazzjoni ta'kom, is-Sinjura Dalli. Grazzi ħafna, grazzi l-kalima kollha, speċjalment dawk il-kalima tal-panel para membru tal-Kumitat Peti iżda wkoll tal-Ambjent jiena nifhem id-diskussjoni tal-lum għax illum għal darbara qed narraw it-ħassib kbir ta' ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea kollha meta niġu għal IDs e li huma preżenti f'ħafna prodotti ta' kuljum palma diġa smajna l-lum. Sabiex ikollna liġi għal protezzjoni ikbar kontra l-IDs e sissa kienet diffikulta kbira għall-Unjoni Ewropea u jiena naħseb illi għatfadal ħafna ħidma importanti u dimna. Ija ħaġa pozittiva li l-Komissjoni ħadmet fuq l-obbligu sabiex ikun hemm kriterji għall-identifikazzjoni ta' id-dis bioċidi u pestiċidi. Dan huwa l-ewwel pass importanti però għas-sigurtà taċ-ċittadini u l-ambjent jiena naħseb illi għanna bżon ta' kriterji mhux biss f'xi żewġ kategoriji ta' prodotti, però għandha tkun xi ħaġa illi ikolla kriterji orizzontali u stretti. Irrid nenfasizza dan il-punt mhix kwistjoni illi nidentifikaw żewġ eh, prodotti, żewġ kategoriji preċisi, però aħna bħal SND aħna nibqgħu nemnu illi hemm bżonn kriterji orizzontali sabiex iċ-ċittadini tal-Ewropa, l-ambjent u s-saħħa ikunu protetti mill-lidi skolla. Aħna l-ekser nibqgħu nistaqsu għal iktar azzjoni f'dan ir-rigward u nistennew l kummissjoni toħroġ b'inizjattivi sabiex nindirizzaw id-disis f'materjali prodotti bħal eh, l-pakketjar tal-ikel, kosmetika u lob u Sabiex namlu dan bl-aħjar mod possibbli hemm bżonn ta' rida politika u azzjoni konkreta min-naħa tal-Kummissjoni għax in-non azzjoni fuq livell Ewropew bla dubju ser twassal għal sitwazzjoni fejn ikollha stati membri individwali jieħdu l-azzjoni waħedhom bħalma smajna llum u jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar illi naqdu biċċiet differenti u frammentati ser jagħmel il-ħajja diffiċli għal kulħadd għax iċ-ċittadini ma jkunux jafu x'livell ta' protezzjoni hemm, però diffiċli wkoll għal eh, produtturi li kollhom standards differenti mid-diskussjoni tal-lum. Smajt il-prezentazzjoni tal kummissjoni però il kummissjoni suppost qed tagħdem fuq strateġija ġodda sabiex naqqas il- il-effett tal disease tat miljuni ta' euro għal riċerka ġdida. Nixtieq inkun naf feqeda l-istrateġija meta ser tiġi publikata u interessanti wkoll li nisma' naħa tal-panelists x'jaħsbu huma dwar dak li qed tagħmel kummissjoni u jekk jaħsbux li dan huwa sodisfaċenti kemm f'terminu ta' ambizzjoni u ambitu xjentifiku l-aħħar mistoqsija lil eka il-Kummissjoni toqgħod fuq kriterji interim sabiex tinterpreta r-riżultati qabel is-sustanzi li jisawtlu fis-suq, però il monitorat reali irrit isir fuq livell nazzjonali xie xientissi jgħidu illi il-kwalità ta' testijiet tossikoloġiċi tox 21 eh, jistgħu jiġu manipolati. Jiena nistaqsi li koma risposta dwar din kwistjoni u tkellmuna wkoll dwar il-proċeduri inizjali.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 Studji li l-omemmek mis-sebanijiet il-grupp tal-SND saħaq li għana bżon din dan l-avveniment ta' xija kwistjoni li l-għaddejjaqna l-ħafna żmien mhix opinjoni politika, l-evidenza xjentifika ilha hemmhekk għall-aħħar erbin sena u iktar. Jiddispjaċini għal rappreżentant tal-Kummissjoni, però wasal iż-żmien li nagħmlu xi ħaġa. Il-fatti hemmhekk din kullħat jafhom, però ma tisir xejn din hija problema. Għalhekk il-Parlament qed fuq saqaħwet jistaqsi li jkun hemm miżuri meħtieġa sabiex nipproteġu ċ-ċittadini din mhix pol interpretazzjoni politika. Però hija kwistjoni ta' saħħa pubblika u kwistjoni serja bħala rappreżentanti ta' ċittadini aħna ovvjament irridu naffaċċaw responsabiltajiet tagħna aħna responsabbli għad deċiżjonijiet għalhekk nixtieq nibda billi nirringrazzja l-kellima illi għamlu l-preżentazzjoni tagħhom dal-għodu, però irrid immur lil in, irrid ngħin lill-Kummissjoni sabiex tieħu d-deċiżjoni x-xierqa billi ikolna naqafas xiera. X'inhi risposta ġusta sabiex niprotegġu s saħa pubblika. Din mhix evalwazzjoni soġġettiva ta' prodott, però rridu nagħmlu xi ħaġa sabiex niżguraw lil kulħadd ikun sigur. Għalhekk għandna nisemmu rappreżentanti tas soċjetà ċivili wkoll u nistaqsuhom sabiex jaqsmu l-idejat tagħhom ukoll sabiex verament niformaw din il-politika. Grazzi ħafna il kellem li mis. Grazzi ħafna. Grazie ħafna President, l-ewwel qed nifraħ għal din l-inizjattiva li hija eċċellenti. Kien interventi mill-aqwa, iżdejn għadni kemm xejn xettiku dwar l-ambizzjoni reali tal-Kummissjoni illi għadha ma mpenjax ruħa bis-serjetà u bil-wis nibżaw li fument bħal dan fejn iċ-ċittadini qegħdin jitolbuna il nieħdu interess ora U hekk qiegħda titlob anki riċerka xjentifika tnissibu nofs situazzjoni fejn il-mali timut sakemm it-tabib jifhem xemm ħażin il-morda u ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kas jina minn dejjem kont interessat fl-interferenti endokrinali sa mill-punt sa mill-bidu eh, tal-mandat tiegħi, speċjalment ma' Pavel għaliex nifmu sew l-istess. U hemm eh, xiren ta' kollegi li jifmu bħalna fl-2015 konna tlabna lill kummissjoni bħala Parlament illi kienet diġa ttarjat b'sentejn biex tadotta kriterji xjentifiċi għas-sejbien tal-interferenti endokrinali fil-pestiċidi u l-bioċidi. Fil-plenarja ġiet rifjutata proposta tal komissjoni Ewropea li kellha kriterji xjentifiċi komuni għall-identifikar ta' dawn l-aġenti kimiċi illi kienet diġa ġiet approvata mill-istati membri fuq livell tekniku l-Parlament għal ma kienx ammissibbli li jkolloka ċerta eżenzjonijiet għal ċerta sustanzi, speċjalment għaliex fid-definizzjoni ma kienx hemm spjegazzjoni ċara ta' molekoli suspettużi jiena bat mistoqsi joħel il-Kummissjoni ftit ta' xurilu dwar strateġija ġdida li kienet mixtieqa minn bosta iżda sa issa smajna bis wedijiet kliem battala biex innaqsu l-espożizzjoni ta' ċittadini Ewropej għal minimu tal-interferenzi endokrinali li l-ilm il-pesticidi u l-bioċidi. Għada stant il u għet komplikat l-interessi involuti u bosta u mux dejjem naġiċu bit-trasparenza dini għal-opinjoni tijaj. Iżda skur illi l-Parlament Ewropew u dan eh, kif din l-inizjattiva mhux qed niċċajtaw, speċjalment bis-saħħa tal-Ewropej. itkellem dwar suġġett li għalissa kien inqabel xi ftit mela fid-dawl tal-regolamentazzjoni attwali mela dwar l-pestiċidi u l-bioċidi, aħna nikkonsidraw l-interferenti endokrinali u l-espożizzjoni għalihom bħala li għaw taħt il-kategoriji l-iktar perikolużi daw kanċeroġeni għal dastanti sustanzi li ġu ma eh, jusa pala interferenti endokrinali għandhom ġustitwiti. Sostanzi eżjed siguri. L-esperienza tal-exi contaminants tajt illi l-sostanzi li eżjed eh, Prekurżu mux sempliciment it-tmim ta' kollox, l contaminants huma jibqaw fil- eh, l-ambjent anki wara li jkunu ġew projbiti u imwaqfa mill-liġu prodotti. Dawn jakkumulaw ruħom fil-katina tal-ikkel u għal-dastan hemm problema ta' sigurta. Il-PCB u l-fire retardants murati fil-fatt huma eżempji ta' interferenti endokrinali, eżempju oħrajn issibhom anke fil-ġuħ tal raba li jispiċċaw fil miet illi huma biex ngħidu hekk bir ta' sostanzi li jkunu ġew projbiti iżda prezenti. preżenti. L-annimali imrobija li kal jistaw jiġmaw fihom eh, dawn dawn l-interferenzi endokrinali minħabba l-artijiet u il-merat. Jistaw identifikati azzjonijiet biex inħarsu eh, l-attività agrikola b'mod xira. Nistaw per eżempju identifikaw għalf ikkel alternativ għall-annimali. Il-sistema tal bidjet tista' tiġi meqluba f'produzzjoni agrikola illi tkun assuġġetta għall-akkumular bioloġiku. Apparti l-ħtieġa għal strateġija tal-Kummissjoni li hija ambizzjuża Meta nibdew unkomplu ntejbu il-sustanzi li nużaw fil-bidja ħajkonna wirt x'niffaċċaw rispettivament mill-azzjonijiet li qed nieħdu issa ħajbatu minn konsegwenzi li għal-issa lanqas biss aħna kapaċi nbassru. Thank you very much. And uh, Madam Miranda, please. Eh, signora Miranda. Gracias, Presidente. Eh, muchas gracias a todos los... Grazie, President. Nixin ringrazia l Taw kolla li għamlu prezentazzjonijiet f'din il-laqa. Dan huwa ta' interess partikolari għaċ-ċittadini u l-konsumaturi nixtieq. Insaqsim s-qonsija l-Sinjor hija mexxiet kampanji iżda nixtieq nkun naf x'tip ta' sustanzi huma inklużi fil-prodotti li semmiet. Għal-Kummissjoni hemm impatt eh, kbir impatt ekonomiku u soċjali, zanki wieħed eh, li jmur li l minn dan. Minħabba l-pressjoni pubblika l-Kummissjoni mista tadotta kriterji xjentifiċi għal identifikar tal-bosta sostanzi. U ma mitluba jamlu dan għamel 2013 kienem fl-2016 eh, ftejm il-ħuq li kien pjuttost vakwa strat, qed noqorbu lejn lejn cocktail ormonali li huwa tassew ta' periklu jiena niftakar il-kontroversja għal erba snin kont responsabli għal bosta files u koll marriċ noħloq mm, kontroversja. Iżda um, rapport illi tassew ħoloq uh, fl-industrija u ċittadini huma ħażbin dwar dan. il komissjoni Juncker ċalqet. Id-direzzjoni tal-approċċ tagħha. Għal-istant għanna bżon għafas għal-istati membri kolla fuq livell ta' Unjoni Ewropea li jipermetti li naġiċu b'mod koordinata. Sabiex nevitaw din l-indiskrezzjoni. Dan huwa trattament inġust fir rispett tas-saħħa tal-pubbliku ir-rabta ma' ċittadini l-impatt fuq is-saħħa, is-Sinjora Ġinkotti semmiet anki figura. U għal-Kummissjoni nixtieq nkun naf il-għala kien hemm ċaqliq ta' direzzjoni ġenerali ta' DG. Thank you very much. I don't see another request from the side of. Grazzi ħafna mhux qed nara iżjed tal-bejt tal-mikrofonu. Mela forsi nistgħu nagħmlu żewġ rounds ta' reazzjonijiet l-ewwel net. Il-Kommissjoni ma nafx tiqux titkellmu jekk eh, iva nħidulkom qabel il-panelists. Thank you. <clears throat> Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And, um, um... Iva, grazie, President, nixtieq nagħti reazzjoni al numero ta' kummenti li saru speċjalment dwar il criteri li adottat il commissioni jew resqet biex najdu għak. Um, għal-protezzjoni ta' bioċidi. Bosta MP semmew li din kienet storja twila u għamlu referenza għal fatt li kien hemm sentenza tal-qorti. Għaliex il kommissjoni ma xieċ um, kmieni bizzejt l-ispjegazzjoni diġana ta' bosta u bosta drabi, speċjalment meta l-abbozz ta' kriterji kienu qegħdin jiġu diskussi fil-Kumitat tal-Parlament. Emmek kellek anki l-bost opinjoni differenti xjentifiċi illi ma permettiex li jkun hemm wis um, proposti għal kriterji minnaħa tal-Kummissjoni tal parlament irrifjutaw il-kriterji tal-Kummissjoni l-Pestiċidi u mhux minħabba l-kontenut xjentifiku. Iżda li kien hemm klawżola ta' sustanzi li ġew sviluppati mhux il-kriterji xjentifiċi nfushom dawn ġew diġà adottati għal bioċiti u stetta din il-klawzula li għaddejja minn skrutinju għadha tiġi suppost eh, mitmuma fil-jiem li ġejjin Umbaħt il-xol jaddi f'din il-Kommissjoni bħalma qalet il-Kommissjoni minn eka u l-kollega tiegħi wkoll hemm identifikati sustanzi li huma identifikati bħala jew huma suspettati li huma interferenti endokrinali. il-Kommissjoni ħarġet bi kriterji għal dawk li għandhom jiġu identifikati bħala interferenti endokrinali, is-Sinjura Dalli talbet għal kriterji orizzontali. Nix nisħaq il kommissjoni ħarġet bl-istessa kriterji għal pesticidi u l-bioċidi, l-istess sostanzi jistaw jiġu użati f'żewġ kategoriji ta' prodotti. U dak diġa miexi fil-distess direzzjoni tas-Sinjura Dalli u nasab l-ewwel kellem tas-Sinjura Dalli Ah, li semmew il- eh, anke il-reach l-endocrine disruptors hemmhekk għanna l-istess kriterji bħalma proponet il-Kummissjoni għal pestiċidi u l-bioċidi issa dwar l-istrateġija IVA. Il-Kummissjoni ħabbret fl-Ulju tas-sena li għaddiet li ħan iżviluppaw Mela, ma nistax nikkommetti ruħi fuq data fissa. Illa liex dan ix-xogħol huwa fidejn segretarju ġenerali li jaqgħad is-servizzi kollha flimkien li aħna qed u qed naħdmu fuq dan. Parti minn din l-aħbar kienet biex ikun hemm attivitajiet tal-riċerka. u dan diġà ġie implementat. Mela ma nafx hekk is-sustanzi għandhom jiġu irregolati fuq periklu jew riskju. Tika, hija deċiżjoni li jieħdu l-leġislaturi għal bioċidi u l-pestiċidi huma ddeċidew ċarament li deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fuq l-identifikar ta' periklu. L-Kummissjoni dan qed rispetta fuq biċċiet leġislazzjoni oħrajn is-sitwazzjoni da stant eh, ieħor ċara. Ir-regolamentazzjoni għafa ġeneralment jiġu ta' mill konsil il-Parlamentu parlament u jkunu huma li jiddeċiedu kif is-sustanzi jiġu regolamentati. Grazzi ħafna. Forsi il-kollegi distinti jixtiequ jagħtu xi reazzjoni għal kummenti tal-Kummissjoni. Iżda l-ewwel ngħaddi l-mikrofonu lil panelists jekk jixtiequ jagħmlu dikjarazzjoni. Minnaħa tagħkom. Micro, please bil-mikrofon. Yes, thank you very much for the... Grazie tal-kommenti. Ma nasab il-bicċa kbira kienu kommenti l-Kommissjoni. Naf li kienem komment fuq ekka dwar il-test tal-sim. Mela għanna sa' tutta esperti illi huwa impenjat biex eh, jgħin li l-istati membri fl-evaluazzjonijiet tagħhom. Iżda rridu naraw li mhuma l-aħjar servizzi il-Kumitat Regolatorju u kwal jaħdem fuq dan. In ġenerali, f'termini ta' tħaffif tal-proċess, tajjeb najdu illi l-Kommissjoni riċentement wasta ta' revizjoni ta' riċ u hemm bosta azzjonijiet li jistgħu jittieħdu minn eka u oħrajn għalli faċilitar tal-problemi aħna qed nagħmlu faċilitazzjoni tal-rapport u qed naħdmu mal-Kummissjoni u oħrajn biex rakkomandazzjonijiet irs u l qoddim. Grazzi ħafna. Mela, bekk nikkonkludu l-ewwel fażi tal-diskussjonijiet mal-panels. Il-kollega tiegħi mill-Slovakki mir-Repubblika Ċeka tħulidna fl-istess pajjiż.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 Nilqakom fissem dan il-komitat li huwa tassew involuta fis-suġġett ta' l-interferenti endokrinali. Għandi l-pjaċir presjedi fuq it-tieni parti tal-panel. Għanna l-professur Mantovani mill-Istitut tas saħħa għanna l-kellim mill-Università ta' Kostanza, mill-Università ta' Berlin, li ħattina anke prezentazzjoni tagħha. għal għall-istruktar ta' taħdita nixxina il mikrofonu lill professur Mantovani. Does work? Okay. Good morning, uh, thank you for invitation. Grazie la tua tajba tal-istadina. Jena xenzjat fl-Istitut tas-Saħħa u għadastant xiktar riċerka neħtieġu biex niprevjenu il-un l-impatt tas-saħħa tal-interferenti endokrinali ħajkun is-suġġett tal-preżentazzjoni tiegħi. Mela, nixtieq infakkarkom illi il-kwistjonijiet tal-interferenti endokrinali mhix waħda emerġenti, hija waħda illi emerġiet Hemm aspetti konsolidati fejn il-ġesturi tar-riskju u il-pubbliku ires u mistoqsijiet eh, id-dinja tax-xjenza. U id-dinja tax-xjenza l dmir illi tagħti tweġiba. Interferent endokrinali u ma sust huma bosta sustanzi differenti u jinsabu f'kontesti differenti, inkluż il-sustanzi li huma naturalment preżenti fl-ikel, iżda anke kosmetiċi, il-pestiċidi, il eccetera, eċetera, d dastant kontesti differenti. Huma jikkawżaw effetti differenti u hija parzialment kwistjoni ta' tossikoloġija. Wieħed mill-aspetti partikolari u li il-tin il-sistema endokrinali għal iżjed waħda komplessa fil-ġisem tal-bniedem. Hormon wieħed ikollu eh, effetti u patti vari, anki brabta mal-istadju tal-ħajja u il-ġeneru. Ġi stabilit illi jekk irridu inqedu skata ċessibilità fil- Mela, għandek fattur konsolidat ieħor fejn skont regolamentazzjoni Ewropea dawn interferenti jiġu identifikati għal bażi ta' konsiderazzjonijiet psikoloġiċi. Fl-opinjoni tiegħi hemm żewġ spassi fejn iridu nikkonsidraw nelaboraw. elaboraw. Għanna bosta approċċi li mhux bbażati fuq l-annimali li jifuka fuq aspetti oħrajn Il-numru għu impressionanti kif tużom u kif tinkludi dawn il-miri endokrinali rilevanti għas saħħa tal-pubbliku fl-testjar. Ma kenniex ħsara teknoloġika ma weħliċ fil-fat l-slajda. Ah, there's something wrong. Sorry, there's something wrong. Okay, excuse me, beg. Oh, Iva, skużawni. Mela, il-problema tal-approċċi mhux tal-annimali. Il-bosta vantaġġi tal-approċċi mhux tal-annimali huma l-bosta l-ewwel net jaħdmu malaj, mawx nefqa għolja u huma mexxija fuq il-tip ta' azzjoni. Din l-informazzjoni t tiġi użata t-tet deċiżjonijiet. Mela, jistaw per eżempju dawn Mela. Din tidher forsi xi ftit akademika, iżda huwa element importanti. Contact um, through this approach Dan l approċċ illi jissejjaħ Adverse Outcome Pathways. Dan huwa uh, proġett eh, parti mill utosk Risk illi jiffoka fuq katina ta' avvenimenti mill-molekuli għall-organizmu illi waslu għal effett negattiv, li kollom effett negattiv. Dan jista' jgħinna sabiex niffokaw fuq strateġiji mhux imsejsa fuq strateġiji tal-annimali. U dawn il-pathways jistaw jgħinuna biex eh, nifmu dawn l-effetti negattivi li qed jitħallew u naraw jekk hemmx bżon ta' passi oħra u niddeċidu wkoll jekk il-mekkanizmu ta' kimika eh, partikolari tistax titħol eh, u tkun parti mill-leopis ta' kimika oħra. Għalek il-pass li jmiss ikun illi li namlu AOPs kwantitattivi oħra biex niddeċidu per eżempju kemm hemm bżonn enzyme inhibition biex eh, tixpruna um, avveniment ta' dan it-tip. Eh, jekk aħna niġbru u ninterpretaw l-arfin disponibli, aħna nistaw nlaħqu u naslu għal din il-mira daqshekk ambizzjuża. Qed naġġel għaliex Dan huwa l-aħħar punti li tassew nixtieq nagħmlu. Attwalment l-approċċ ikopri ħafna um, pathways Aħna ma nistawx naħarbu diabete, eh? mux ħanqot indur mal-lewza, dan irrit ngħidu u anka avvenimenti endokrinali oħrajn. Hemm ħafna evidenza sparpaljata illi il-kimiċi jista' ikollhom effett negattiv fuq il-persuni diabetiċi u diabete in ġenerali. Mux jiġifieri possibbli illi taħraba din il-problema jiġifieri fil-każ ta' iċi ġodda ma tistax tara jekk dawn jistawx iżidu il-kawza ta' problemi oħra. L-aħħar slide. Kuntent ħafna illi qed ikolli ċans li nippreżentajlkom din bħala Ewrop pala ċittadin Ewropew jiena nemmen il-bżon illi dawn il kimiċi jiġu identifikati, pero fil-ħarja reali ma nistawx naħarbu mill-valutazzjoni tar-riskju. Smajt uh, bir-reqqa dak li qalu il-panel ta' qabilna rigward il-contaminants l-legacy contaminants fil-fatt, però hemm ukoll numru ta' sustanzi li ġew projbiti illi jibqaw jikkawżaw problemi ta' saħħa u ta' sigurtà tal-ikel. X'għandna nagħmlu? Ma nistgħux eh, nipprojbixxu ammonti jew firxa ta' ikel Però li nistaw namlu hija li namlu valutazzjoni tal-impatt biex nizviluppaw strateġiji ta' reżiljenza f'dawn l-oqsma Ewropej. Biex bekk ikun hemm biomarkers eh, prevetibbli biex namlu monitoraġġ ta' l-status tal-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u iżjed minn hekk nippruvaw niprofdu numri illi huma eh, ta' tip eh, li spiegaw eh, tossikoloġija. Aħħar messaċ tiegħi huwa li nevitaw illi nikkomplikaw l-affarijiet għaliex meta nitkellmu aħna xjentisti spiss jgħidulna li qed inkunu komplessi żejjed Fil-fatt lakuni jistaw jidru iċken meta aħna nibdew nużaw nisfruttaw l-informazzjoni disponibli. Għat muser nejdilkom li jembżon biss ta' iżjed riċerka, pero naqbel illi hemm bżonn ta' riċerka illi tappoġġa tindirizza u tindirizza il- tfassil ta' regolamentazzjoni fl-Ewropa u barra mill-Ewropa li x'dinja problema dinjija. Naħseb illi s-sejħa li għanna eh, f'Horizon 2020 dwar li DC hija waħda utli waħda tajba. Iżda irridu immorru li lejn minnek u nidentifikaw li mumma dawk il-lakuni ta' arfin li għadhom jeżistu. Eh, dak kollox minna ħati Grazzi. Thank you so much, Professor, and we will uh, continue immediately. Grazie ħafna, Profs. Issa naddi il-kelma lil senjura lil-Professur Daniel Dietrich mill-Università ta' Konstanz, Germania. Grazzi u l-odwa tajba lil kulħadd. Okay. So um, I'll start with the title. Synthetic endocrine disruptors at present. Mela, nibda mit-titlu illi l-EDCs sintetiċi attualment mux qed jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem. Minkejja da kollu l-Ispajna dal odu mi fejn ġejjin dawn? Permettu li l-nispjega. Slajdi missik iġobkom. Tajib. Mela nerġaw lura għal-ħut mid-definizzjonijiet. X'inhu ma l-IDCs hemm id-dikjerazzjoni tal-2013 per Lemon illi ma tagħmilx distinzjoni bejn EDCs uh, eh, sintetiċi u naturali. Toffri definizzjoni tal-EDCs iżda sempliċement tgħid illi huma kimiċi li ibidlu. Għalhekk kien l lura għal li DCs naturali. Il-zokkor, il-glucose, il-zuccarina, il-fructose, hemm ukoll l-isoflavones mill-impjanti u hemm ukoll il-bisfenol F li tinsab fil-mustarda safra. Jiġifier dawn ikkonsumhom ta' kuljum. X'inhu ma' il-livelli aċċettabbli? dak illi huwa ekonomikament u soċjalment tolerat. Ekka tkellmet dwar il-bżon illi naqsu kemm il-bniedem ikun espost għal dawn li disis. Tkellimna wkoll dwar eh, l-identifikazzjoni ta' ta' dawk is-sustanzi li għamlu ħsara, però dawn is-sustanzi biex tinduna li għamlu ħsara trid l-ewwel tidentifikhom. Dawn huma kollha affarijiet illi wieħed irid jirrifletti fuqhom meta jipprova jiddetermina x'inhu aċċettibbli għaliex pereżempju aħna diġà għandna food contents bħal eh, lefatlon illi jikkawża kanċer. Kanċer eh, f'persuna waħda minn miljun eh, ċittadin u għet jiddeċidi u jek danu xaċċettabli jew le. Tkellimna ħafna dwar il-mart u ma assoċjat ma l-espozizjoni għall-EDCs, tkellimna dwar l-infertilità, l-kanċer, eccetera. Hemm ukoll um, deficienzi ta, tip neurologiku, neurosvilupp, anka disorders oħra. Jiġifieri jiena nixtieq nispjegalkom daqsxejn fuq dan. Nerġgħu ftit lura bis-slides tagħna. Mela, mill-ġdid. Il-kollega tiegħi Alberto diġà tkellem dwar eh, l-adverse pathways qed nitkellmu dwar fat cells, dawn iċ-ċelloli illi jiġu sviluppati f'cytokines u eventualment ikunu ormuni fl-intestin. Dawn huma suġġett ta' azzjonijiet konċertati. Iżda wieħed minnhom huwa il-glucorticoid receptor. Mistoqsija hija jekk dan eh, ir-receptor jikun in kontatt ma per eżempju fetu. Dan kif ser jaffetwaħ? Nistaw morru għal istajdi li mis? Tajjeb. Mela, Let nurikom għawek hija is-sitwazzjoni fetu fejn għanna mara tila illi qed tirċivi l-kura għalhekk għet terapija ehm, marida probabbilment għallur allura għandha bżonn il-farmaceutiċi il-nutrizzjoni, nutrizzjoni li taffettwa l-fetu, u il-ġenetika li u dak li jagħmel il-fetu u hemm ukoll l-aspett ambjentali. Kollox fil- u dan jorbot ukoll mal plasenta Mela, kif ser jiġi affettwat il-fetu? Li ser nurikom hija xi ħaġa ikkumplikata. Iżda hawnhekk tistgħu taraw il-glucocorticoid agonist illi jinteraġixxi mar receptor u isfel hemm ukoll antagonista li iwaqqaf dan il-proċess li qed naraw xejn ħlif is-sitwazzjoni ta' mara esposta għal numru ta' farmaceutiċi minħabba li qed tikkura ruħa minn xi mart. Li qed taraw hija taħlita ta' in silico u anka in vitro kif ukoll in vivo esperimenti ta' dan it-tip. X'inhu l-indiċi tera terapeutiku biex bekk il-mara tibqa tfiq mill mar taħħa fl-istess ħin il-fetu ma jimraċ u ma jkunx affettwat b'mod negattiv. Jiġifieri il-sigurtà tal-om u tal-fetu fl-istess ħin. Għal dawn it għal din it-tip ta' farmaceut għal dawn it-tip ta' farmaceutiċi il-livell huwa ta' bejn ta', fattur illi iwassal għal l-10,000 ammont f'din il-firxa. Il-Dajzejn, il-Gainstein, il-BPAs, il-DDEs u l-GR agonists. Kemmu ma b'saħħithom l-estradiol u l-esterron jirregolaw il-GRs u versa. Iġifiri, dawn huma importanti, però l-mistoqsija hija il-fetu qed jiġi affettwat tant illi jixpruna fih diabete ta' tip wieħed jew tnejn iktar il-qoddim tul ħajtu x'inhi situazzjoni ta' mara tqila li huma il-livelli ormonali endoġeniċi eh, li ivarjaw drammatikament ta' min wieħed jgħid tur tqala. Kien hemm minħares lejn din is-sitwazzjoni u qed naraw illi il sitwazzjoni ta' estradiol, estriol huma ta' bejn um, ehm, sebajn u disajn mm, design MU għal kull millilitru. Dawn huma ħafna ikbar mill-livell ormonali naturali biex wieħed qabbel dan huwa mit elf darba inqas. Għalhekk il-mistoqsija hija huwa possibbli illi idi bħal bismol A ikollu effett negattiv fit-tqala hemm bżonn illi jrid ikun mit-telf darba daqs kemmu attiv Iżda dan mhuwiex il-każ, walek il-mistoqsija għal darbohra hija kwistjoni ta' riskju. Situazzjoni oħra li nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għalija hija rigward il-BP il-bisinol A li qed naraw huwa illi il-BPF kun smat kull jum u ħafna kbar mill-BPA ikkun smat kull jum. Għalhekk il-mistoqsija hija eh, kif jorbod dan il-BPA u l-BPF fil pereżempju t-sokkor. Nerġa' lura għal min għal illi irrit ikun hemm armonizzazzjoni, iva irrit ikun hemm armonizzazzjoni għal kollox, inkluż għal pereżempju t-sokkor. Mistoqsija oħra illi rrid nixbilkom l-attenzjoni għalija hija illi attwalment hemm rapport fuq il-ċarezza tal-BPAs li tistudja s-situazzjoni u tgħid kif il-bisfenol A jaffettwa lil-firin uh, u eventualment lil-persuni. Il-rapport għadu maħarriċ, pero jindika illi memx problema bil-BPAs Eżempju ieħor fejn naħseb li hemm bżonn illi nużaw is-sens komun hija l-kwistjoni ta' DDE. Id-DDE jissema f'ħafna studji it-tintqal illi għandu um, effetti negativi fuq l-obezita u diabete ta' tip 2. Li qed raw li fil-konċentrazzjonijiet ta' DDEs qed tonqos. Però id-data li qed nurikom irrid nixbilkom l-attenzjoni li għad data li hija antika 20 sena Issa, il-problema ta' l obezita fid-dinja għal tfal ta' xar snin. Fejn teżisti l obezita l-ewwel irridu naraw? U fejn qed nużaw id-DDs, qed naraw l-Indja, iċ-Ċina, l-Indonezja. Sa ftitilu dawn kienu qed jużaw id-DDTs. Iżda m'għandhomx sa ftit żminilu, iżda m'għandhomx problema ta' obeżità, iżda hemm problema ta' obeżità f'dawk il-pajjiżi li uh, iprojbixxew id-DTT id-DDT mm, għal uh, madwar 20 sena ilu. Dan huwa essenzjali biex wieħed jifhem il kuntest Però lanqas ma nista' ngħid illi dan mhuwiex il-verità u li ma jeżistux li di sis li huma problematiċi Il-krizi ta' zokkor, il-grafika turina, il-krizi ta' zokkor u il-problema ta' l-obezita. Ettaraw kif l-obezita tikkonċidi ħafna mal-konsum ta' zokkor. Barra minnek, tistaw taraw u koll iż-żida li kienem bejn is-sittinijiet u s-sebajnijiet. E, fil-fatt, fuq il-lemin tistaw taraw illi meta jkun hemm konsum ta' zjut ikun hemm żieda eh, ta' kien hemm żieda fil-fatt ta' diabete ta' tip 2. Issa nerġaw lura għal dak li ġi preżentat lilna dal-għodu rigward għazim mill mill-esperti tagħna u anka mill-Hill. Fil-fatt, qed nitkellmu dwar miljuni, biljuni ta' euro li qed tiswa din il-problema lill unjoni Ewropea. Aħna isnieħ dan l-istudju iżda problemi tagħna sfortunatament mhux imsejjes fuq uh, argumenti xjentifiċi li wasalna għalija, il konklużjonijiet li wasalna għalihom aħna eh, huma dawn il-konklużjonijiet illi l-espożizzjoni għall edcs eh, pal BPAs u DDEs huma wisq baxxi biex ikollhom effett fuq il-fetus. Eh, l-espożizzjoni attwali tal-isoflavones jista' jkollhom effett miżjud fuq dak endokrinali. U l-enfasi m'għandix titpoġġa lek wis m'għandux titpoġġa wis enfasi fuq dawn l-istudji. Naħseb illi palma jaħsbu ħafna tossikoloġi eh, tossikologi, tossikologi il ehm, bleċazzjoni ta' ċerta composites tal edcs li qed waslu għal pereżempju eh, diabete ta' tip 2. Appuntu kif kont ngħid, ħafna minnhom l idcs naturali huma impossibbli li tassoċjom ma' ċerta mart. Qualsiasi regolamentazzjoni tal idcs trid tinkluda, tinkludi lingwaġġ ta' tip causality u mhux plausibility kif spiss jiġri tal dan il-ħsara illi tista' tiġi kawża ta' milli disease. Trid tqis ukoll kemm l-uman ikun espost għal dawn il-kimiċi u trid tikkonsidra wkoll l-iżjed spjegazzjonijiet possibbli u fattibbli. Naqaf hawnhekk jiena, Sinjuri, grazzi.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 Sur President, membri tal-Komitat, xjentisti nixtieq. Nitkellem dwar li dis, x'nafu dwar li dis. Din is-sistema endokrinali hija s-sistema ta' komunikazzjoni tal-ġisem responsabbli sabiex tifforma l risposti għal kondizzjonijiet ambjentali dawn huma normalment transitorji u r-rol ta' sistema endokrinali hija li tżomm l-omostasi u tirritorna l-status quo, però bħal sistema immunitarja il-wall, speċjalment fil-ħajja bikrija, jrid tistabilixxi norma l-status quo skont il-kondizzjonijiet ambjentali. Il-President interrompi l-kelliema. Tajjeb. Mela, hemm serje ta' klandoli li jikkomunikaw fl-imkien bħalma kien hemm fil-poster di sessjoni jerħu messaġġi kimiċi speċjalizzati li jimxu mal-ormoni u mal-dem. Però s-sistema endokrinali evolvit ukoll u tingruti issa organi oħra bħal musrana u sinjali kimiċi lokali bejn iċ-ċelloli u fejn dan iċ-ċelloli illi m'għandhomx jaqsmu mal-dem. Il-komunikazzjoni taffet wakazi kull organu u ċellura fil-ġisem għalfejn għanna ninkwetaw dwar l-lidi. Din isir meta il-sistema ta' komunikazzjoni kollu xaġa ħażina u hemm evidenza li turi dan. Hemm mart tal-ormoni li qed ikunu iktar mm, prevalenti dawn huma kanċer tal- prostata ta' testikoli tal- eh, tas-sider u għandna wkoll problemi bħal eh, pubertà li tiġi aktar kmini u oħrajn. Per eżempju, l-inċidenza ta' tumur fi ċelloli ġerminali ta' testikoli hija neoplasma malinja illi tista' pliftar firġiet firġiel bejn 15 u l-30 sena. L-aħħar statistika turi illi l-inċidenza fil-pajjiżi bitħul oli edha fuq livell oli u dawk bitħu baxx qed jassu għal da livell ukoll. Hemm ukoll evidenza ta' problemi bħal ehm, autizmu u IQ iktar baxx fatturi ġenetiċi tradizjonali waħedhom ma jistewx jispjegaw dawn ix-xejriet. L-istudji ta' popolazzjonijiet migratorji juru illi li timxi minn pajjiż għal ieħor iwaslu għattini ġenerazzjoni mhux l-ewwel illi tieħu l-istess riski ta' mart bħal e, pajjiż ospitant. Dan juri illi l-ambjent u stil ta' ħajja huma fatturi ċentrali ma nistewx nispjegaw l-affarijiet bħal bħal dawn bħala tibdil fil-screening u popolazzjoni tixie. Skont rapport tal-WHO il-pis ta' disease ta', ta mart anzi minn riski ambientali baqgħet l-istess sa mill-2002. il progress il sar fl-indirizzar ta' ċertu mart ixxejjen minn Zieda fil-mart il ma jitteħieġ din miex problema tal-ewwel dinja u m'hemm soluzzjoni faċli. Ħafna minn dan il-mart huwa kroniku u għandu bżonn ta' trattamentu lil ħajja u bekk ipoġġi pis żejjed fuq is-sistema ta' saħa li diġà mobija żejjed. Il-ħajja bikrija tiddetermina il-saħħa tal-adulti l-epidemologu David Parker l-ewwel ħarġ l-ipotezi meta wara li meħabba nuqqasla ikel fit-tieni gwara dinija eh, nisa tqal illi ma kellhomx jieklu eh, kellhom tfal illi batew b'mart metaboliku tal-qalb bħala adulti. Eh, hemm il-mekkaniżmu proposta l-ipeġenetiku. U d-dinja dan huwa għavan xjentifiku importanti fl-aħħar 15 sena l-ormoni għandhom rol importanti fl-orkestrazzjoni ta' dan it-tibdil epigenetiku meħabba l-ambjent dawn l-effetti jistgħu jaddu għal ġenerazzjoni ta' wara anki jekk ma jkunux esposti l-estrogen dietil stilbestrol joffri prova ta' dan. Mhux l om biss kellhom problemi fit tqares danki it-tfal tagħhom. Subin kell ikollhom iktar riskju ta' kanċer fit testikoli u l-evidenza turi riski u wkoll fin-nepotijiet hemm evidenza li il marċin tomatiku meħabba adattazzjoni ħażina l-ambjent qed jistietu u dawn il- sintomi jħassu għal 20 ta' snin. Hemm diversi fatturi, m'hemmx kawża unika, però hemm diversi fatturi ambjentali marbuta flimkien, kemm ta' nutrizzjoni, sedentarjetà, ta' stress jew sostanzi kimiċi. Fattur ta' kawża m'għandix jiġi interpretat bħala evidenza kontra fattur ieħor l-esposizjoni għal sustanzi kimiċi tista' tħarbat is-sistema ormonali iva. Ilna nafu dan għal kważi seklu. Il-propertajiet ta' bisfenol eh, kienu skoperti fit-tletinijiet. L-użu kien prekluż minħabba kemiku aktar b'saħħtu id-detil silvestrol. Diversi analizi in vitro ġi sviluppata biex eh, naraw il-numru ta' kimika li jikupjaw l-ostrogeni. Fil-disajnijiet, il-kollegi tijiet, tabib Silva u professur Kartenkamp, ħarġu dokument huma urew illi taħlita ta' minn kimiċi mistoqsija kienet meta aħna inkunu esposti għal biżijiet kimiki meta eh, biex sabi jkollna effett fuq is-saħħa u l-ambjent. analiżi mhux bil-fors pal oħra L-ormoni huma importanti għal receptor. Hemm differ, receptors differenti u jistgħu jkunu fiċ-ċelloli, fuq iċ-ċelloli, is-sitoplasm. U dan u dipendenti mill-ġeni. Per eżempju, il-grupp tal-professur Angel Nadar sab il-BPA kien b'saħħtu daqs estrogen naturali sabiex jintraħa tintraħa l-insulina fil bisel tal-pankreja. x'evidenza għandna illi il-kimika qed tikoll effett xi każijiet hemm biżejjed evidenza epidemioloġika sabiex nappoġġaw ir-rwol tal-kimika. Hemm assoċjazzjoni bejn il-pestiċidi u l-kanċer tal-prostata. Diversi studji Raw assoċjazzjoni bejn in-nisa tqal l-espożizzjoni tagħhom u e, ċertu problemi fis subien Din hija komplikata meħabba l-fatt li l umanu u l-ambjent huma esposti għal diversi kimika. L-espożizzjoni u d disin mhux eh, definita hija komplessa matul iż-żmien il-konsum tal-kimika qed tiżdied u qed imorru minn dozi olja, espożizzjoni eh, kbira għal espożizzjoni baxxa għal diversi kimiċi. F'ħafna każijiet jistgħu jgħaddu ħafna snin ta' riċerka qabel ikonna bizzejet evidenza sabiex eh, nkunu nafu xinu ma l-impatti tal-espożizzjoni sakemm eh, nosservaw dal-effetti ir-regolamenti ikunu fallew diġà. Naraw l-esperimenti fil-animali zazah b'saħħithom illi jinżamu f'kondizzjonijiet kontrollati sabiex naslu għal ċertu analiżi jistaw l-eżamijiet attwali isibu id-dis kienem tmin id-disis li instabu li ta' biss eh, instabu minn dawn l-eżamijiet ħamsa mir riċerkaturi il-qafas ta' eżaminazzjoni regolatorja ma kienx biżejjed sabiex identifika li dis kien hemm xi progress grazzi għal xi eżaminijiet tal-OECD. Però huwa magħruf illi hemm blind spots fadal aktar ħidma xi ssir. Kien hemm workshop is-sena l-oħra u kien hemm ukoll il-Prof Mantovani u tkellem illi inat illi hemm qasijat fl-eżamijiet. L-eżamijiet jistgħu jsibu però jsibu xi idis però mhux kollha. Ma nistewx verament imbassru xinu ma l-impatti kollha fuq il-ħajja u l-ambjent para minn hekk jekk nikkonsidraw sustanza waħda kull darba u mux eh, eh, il-sustanzi kolla flimkien eh, ma turix il-realtà komplessa. Il-3G kimiku mux l-unika fattur, pero evidenza li dawn għandhom impatt. Forsi hemm bżonn ta' bdil fraġi personali għal l-ikel jew interventi f'saħħa pubblika, ma nafux, però il-bdil fl personali għandu impatt żejr. il publiku jiddependi fuq dawk li jagħmlu l-politika għal protezzjoni. Thank you, Professor. Indeed, I'm um, uh, okay, very well. So we are. Uh, Grazie ħafna. Edin fil-bidu tal-sessjoni ta' mistoqsijiet u t-weġibiet. Sir naddi l-kelma l-ewwel lill kollegi membri tal-Parlament Ewropew. L-Onorevoli Wittmeyer. Grazzi ħafna, Sur President, jina membru tal-Komitat Envi. Jina qed nisma' żew sejjer differenti, forsi kulħadd jista' jirreaġixxi jara xinu ma l-affarijiet komuni u d-differenzi fil-diskorsi tagħkom. Thank you. On um, next. Grazie ħafna. Erik, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja l-kellima kollha għal kontributi ta' kwalità u li tagħhom. Smajna diversi drabi li aħna bħala leġislaturi għanna rapport ta' xjentisti. Però meta nisma il-kwalità tal-analiżi ta' situazzjoni, Ovvjament rridu naraw il-proposta tal-Kummissjoni il-, -proposta tal -kummissjoni, il proposta tal il proposti hija modesta din hija kwistjoni komplikata, però fl-istess ħin irridu ammont ta' ċertezza qegħdin isna fin-nofs. Irridu naraw x'baqa' jsir sabiex nimxu l-qudiem di kwistjoni komplikata ta' idis u pestiċidi bħalma smajna u mbagħad hemm l-opinjonijiet tal-Kummissjoni. Nixtieq inkun nafx tasbu dwar il-prinċipju ta' prekawzjoni. Meta qed naffaċċaw kwistjoni daqshekk komplikata irridu immorru lura għal prinċipju ta' prekawzjoni. Għonek qed nindirizzaw is-saħħa ta' ċittadini Ewropej, s saħħa tal-umani. L-agrikoltura narawa bħala settur ta' produzzjoni bħall-oħrajn, però eh, hemm eh, impatt ukoll fuq l-ambjent u forsi għandna niżolaw dan is-settur bħala wieħed speċifiku. L-agrikoltura hija settur trasversali eh, nużaw il-ħamrija, l-ilma, l-arja. il ħamrija l ilma l arja hemm bżonn illi nipproteġu tas-settur politiki saħħithom. Nafu illi l-agrikoltura marbuta mal-kummerċ ħieles, hemm studji fuq l-ikel u t-sokkor. Nafu illi il-kimika qed tmexxi l-agrikoltura llum il-ġurnata. il ġurnata Nafu wkoll illi dan kollu għandu fuq l-obeżità u s sahumana Mnistawx ninjora ninjoraw is-sistema kollha kemm Bħala leġislaturi rridu nikkonsidraw ukoll l-opinjoni xjentifika, forsi rridu nkunu modesti fl-approċċ tagħna, għanna responsabilità illi nagħmlu dan, però forsi rridu nikkonsidraw mill-ġdid il-politiki tagħna. Is-saħħa umana verament qed narawha bħala l-prijorità tagħna jew inkella l-ewwel tiġi l-ekonomija. Naħseb ma nistgħux nevitaw dan id-dibattitu fil-ġimgħat u xhur li ġejjin jekk verament irridu risposti xirqa li dis huma kwistjoni komplikata, però grazzi għal kontributi tagħkom ta' kwalità għolja sabiex Anzi, għax dawn minn ser jgħajnu id-dibattitu tagħna. Għandna bżonn fema xjentifika, però aħna bħala leġislaturi ovvjament irridu nerfgħu ir-responsabilità tagħna u ma ninsewx law tagħna. Eh, m'hemmx ċertezza. Imbagħad it-tieni ħaġa għabbażi ta' xjentifika tista' tiżviluppa ipotezi u din tista' tiġi sfidata jekk le ma tkunx jelsa tkun twemmin jew politika ġifiri li nirrispondi għal dik il-mistoqsija se jkun diffiċli. Issa, Sinjura Evin, għandilek il-kelma. Grazzi, President. Mela, jien ixxin narafkom illi ġewwa ir-reġjun tal-Grigal, tal-Italja, tal-Veneto, għadu kif eh, saret eh, twissija tal-sustanzi fluorakiliki. Fil-fat dan huwa sinjal ta' tħassib illi ġej mit territorju mill-Istati Membri mill-ċittadini u ikkonfermat anke mill-azzjoni tal-Parlament Ewropew illi qegħdin tipprova tagħmel pressjoni fuq eh, il-Kummissjoni sabiex ikun hemm tentattiv biex eh, tiżdied il-ħarsien fuq saħħet iċ-ċittadini Ewropej bħal suġġett tal-lum li huwa l-interferenti endokrinali. Nafu li dan is-suġġett huwa wieħed komplikat li għandu bosta elementi fiħdanu u diffiċli toħodlu stampa ċara u kompluta. Hawnhekk norbot mal-kummenti tal-kollega li tkarmu għabli li tniġġis tal-ambjent, tal-arja, tal-ilma, li kelli niklu, dak il nutaf u bażi ta' kuljum bħal l-oġġetti l iżjed normali huwa ta' periklu li sallum konna minn lina li moħna mistrieħa u qatt ma realizzajna kemm jista' jkun hemm perikli speċjalment tal-ġenerazzjoni tal-ġejjini. U din hija l li jrid ikollna u d-dimajnejna dejjem l-azzjoni politika u leġislattiva li rridu nieħdu f'din id-direzzjoni. Għal dan il-għan ġala darba il-panel jorbot mar-wol tax-xjenza xinu l-istadju li ninsabu fieħa. Nishtiq namal mistoqsija. ċandu jkun ir wol pubbliku fir-riċerka xjentifika? Ta' spess rajna kif l-intħil ta' interessi privati jista b'xi mod jew ieħor ixeqleb ehm, l-azliet politiċi f'direzzjoni jew oħra għal dastant nitlob l-esperti jekk iħossux illi r-rol ta' riċerka pubblika għandu jiġi kull ma jmur dejjem iżjed appoġġjat u għandix naslu għal situazzjoni fejn kwalunkwe deċiżjoni ta' tkun ibbażata biss fuq ir-riċerka xjentifika fuq ir-reviżjoni tal-pari fuq il-peer review. Parteċipazzjoni tal-komunità xjentifika kollha kemm mi sabiex ma jkunx nuqqas ta' trasparenza ta' ebda tip u fuq ebda livell. U mistoqsija oħra. Il-proġett tal-professur Mantovani b'finanzjament ta' Horizon 2020 Youth Risk. Nixtieq iżjed informazzjoni forsi evalwazzjoni minn għandek għaliex naħseb illi din hija proposta eċċellenti, proġett mill-laqwa u nixtieq inkun naf iżjed informazzjoni fil-fatt din hija l-aħjar direzzjoni li nsegwu għaliex hekk nkunu qegħdin nitilqu mill-riċerka fuq l-annimali li ta' spess fil-fatt ma jenieċ biex nġdu zjaddar fuq situazzjoni. Grazie. You indeed, and it will be really interesting. Grazie, ħafna se jkun interessanti ħafna li nisemaw l-opinjoni tal panelis dwar il-world tal-akademiċi u kol u il differenza bejn iż-żewġ tipi ta' xjenzi jina kontent li naqat ma' din mistoqsija issa Onorevoli Roger, grazie ħafna. Kellna diskussjonijiet interessanti ħafna flimkien mal-esperti u nistgħu naraw kemm dawn is-suġġetti huma verament komplikati u diffiċli qed nippruvaw nifmu x'hemm wara dawn il-mekkaniżmi, però jiena wara li smajt l-ħar kellima b'mod partikolari, għandi l-opinjoni li fenn jidħol dan il mekanizmu l-intensità, naħseb illi hemm konsens, illi hemm effetti. U hemm konsegwenzi. Għalhekk irridu nibqgħu ninvestu fir-riċerka pubblika sabiex ikollna iktar arfin Però aħna maħniex riċerkaturi, maħniex xjentisti u għaxin l-ispont ta' studju tagħna. Però din hija xi ħaġa komplikata ħafna u l-affarijiet li qed nindirizzaw m'għandniex lażliet meħtieġa. Il-prodotti jistaw jintużaw b'diversi modi, però m'għandniex neħbew wara il-komplessità għanna idejat ċari dwar id-deċizjoniet li rridu nieħdu bħala politiċi, hemm impatt anki jekk is-sitwazzjoni hija komplikata ma nistgħux neħbaw wara subajna. Naqbel irridu naraw il-kwistjoni ta' prekawzjoni, issa humana. Ir-riċerka xjentifika dejjem tajn, però ma rridux eh, nibdew mill-aħħar meta niġu ta' deċiżjonijiet. Hemm deċiżjonijiet li rridu jittieħdu, però hemm ukoll prinċipji il-kussjoni tas saħħa tal-bniedem, taċ ċittadini fl-Unjoni Ewropea u din għadda tkun fil-qabba tad diskussjonijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna naħseb illi il-panelist tagħna lesti illi jirrispondu. Min se jibda? Thank you. Thank you. Uh, Grazzi. L-ewwel net. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet tagħkom ser niprofa nirrispondi xi wħud minnhom. L-ewwel mistoqsija turi id dubi evidenti u loġiċi ta' nies li jisemew opinjonijiet differenti fost ix-xjentisti bħal mantqal. qal kulħadd kull wieħed minna għal storja differenti. Dan parzjalment veru, però parzjalment esaġerat. Ix-xjenza twassal għal dibattitu, però d-dibattitu xi darba oħra jintem jekk tagħmel xjenza regolatorja ġifiri it-traduzzjoni tar-riċerka għal deċiżjonijiet appoġġjati mill-ixenza mela tasal għal konklużjoni u għawek għaw konsens mhux unanimità, però l-kunsens huwa kontribut tal-inputs kollha. Bħalissa għandna kunsens ġenerali li li disis huma problema huma problema fihom infushom problema illi irridu nidentifikaw unbat il-politika Ewropeja tieħu deċiżjonijiet għabbażi l-identifikazzjoni ta' dawn is-sustanzi kimiċi, però bħalma provajt nispjega fl-intervent tiegħi. Jien ovvjament qed nitkellem f'ismi biss. L-evalwazzjoni ta' riskju f'ħafna situazzjonijiet ma nistax ma nagħmluhx. Id-dibattitu attwali huwa dwar x'għandhom ikunu limiti, x'għandu jkun ir-rwol ta' protezzjoni, kemm għandu ikopri l-evalwazzjoni ta' riskju u x'inhu riskju ta' għas-saħħa illi hemm. Jiena mhux epidjomoliku. Em, nies li huma iktar esperti studjaw is-saħħa umana u dawn jgħidu illi jista' jkun hemm problema sabiex inkunu moderati. għal ċertu organi. Zgur illi l-ħabib tiegħi dan jan se jkollu ħafna xi dwar dan. It-tieni punt tiegħi huwa dwar l-istudji industrijali, ir-riċerka akademika. ix-xjenza u x'inhuma ir-rabtiet. Din il-mistoqsija turi bżonn reali illi f'kull sejħa riċerka Ewropeja per eżempju l-orizzont 2020, però ovvjament hemm oħrajn, irridu nżommu f'maħna il-bżonn is-sigurtà industrijali, is-sigurtà fuq il posta xogħol ma nistgħux niżgħu l-ħaddiema, is-sigurtà ambjentali, dawn kollha jridu jiġu konsidrati ma jridx ikun hemm biss li dis, però li dis huma bżonn ukoll. Irrid ikun hemm iktar riċerka finanzjata mill-pubbliku illi titħol fil-proċess ta' evalwazzjoni regolatorju. Ma naħsibx li għanna nevitaw il-kontribut ta' studji illi isiru mill-industrija illi biex najdu kollox l-industrija serja manda l-ebda interess biex sabiex tipproduċi riżultati folot. Mandiċ interess li kolla problemi balli tamel dan. Naħseb li irrit ikun hemm bilanċ bejn il- l-eżamijiet li jisiru mill-industrija u ir-riċerka finanzjata mill-pubbliku. Mux ser nispiega għawnek din il-kamra. Affarijiet dwar proġett li jina siħeb fih, xin killa ikun konflitt ta' interess, però dak li qed nippruvaw namlu huwa li naqdu x-xjenza tossikologija, tossikoloġija, sabiex niprovdu approċ eh, maġġal trasparenti għabbażi ta' mekanizmu u dan proġetti li jinvolvi l-Ewropa kollha. Huwa proġett kbir. Però dan huwa biss parti minn aspett ikbar. Naħseb nista' ngħaddi l-kelma lill panelist l-oħra. Mela, l-kustjoni jekk l-interferenti endokrinali u mhux ta' problema jew le. Mela, ma rridx nipprova nwieġeb fid-dettall, mela, inti jisqasejt jekk maħniex uż differenti. Il-kollega tijak, il-kusinjur Zifattu koll l-istess, mistoqsija, bebħetu jħor soqsijiet. Iżda tanta prezentajna naħat li naħseb ħarbet element importanti li t tkellimna dwar taħlita ta' elementi u għal-istant b'saħħiet differenti. Alberto tkellem dwar dawn il-modijiet differenti. U kemm huma importanti dawn il-modijiet dwar il-kwantitajiet in kwistjoni li ħajkunu disponibbli. Fretu per eżempju, Għada sant kwistjoni ta' kwantita. Il-kollega ta' Martin Brunen, Iva, jekk hemm xanki element minn ġenerazzjoni għall-oħra iva wkoll. Għal stant nafu Il-limmel illi mill-miljoni tal-istraġew trattati 5% huma li żiet effettwati. Hemm bosta illi ma ġewx eh, eh, effettwati lanqas b'mod transġenerazzjonali. Lil kollega jom membru parlamentari Rossi Jekk imorru lura 50 sena naraw li kien hemm studju fl-Istati Uniti l-istudju Mega Mouse biex naraw jekk il-melħ hux karċinoġeniku. Jekk titkellem lejn il-mikrofonu aħjar, jgħid il-President. Qed nipprova nkellem lin-nies jgħid il kellem Fl-istudju kien der li l-mel huwa karċinoġeniku. għad doza li teffettwa. Dan l-istudju jkun bla sens naraw id-doza xinita ta' kuljum u jekk tistax din twassal riskju. riskju Hemm tarita ta' effetti, jiena tkellem dwar tarita ta' effetti. Bl-ormoni naturali, eccetera, eccetera. Meta nkunu qbiżna is-sitwazzjoni naturali u hemmhekk hemm riskju dikja l-biċċa, f'kollox irridu ndaħlu l-kuntest u kollox irridu naraw f'kuntest. It-tfal ikunu sposti għal karċinoġeniċi ta' kuljum. fil-karawet saħan sitra. Iżda hemm level illi naraw illi huwa aċċettabbli. Jekk naqbżu dak il-level mela naħu l-prodott mill kummerċu Iżda dan għandu jsir għal compounds kollha naraw ir-riskju x'inhu. nħoss illi li tiffoka fuq ftit compounds tkun qiegħed tara parti mill-istorja iżda mhux kollha. Dawna jista' jkollhom impatt u ngħid l-Alberto fuq l-istudji epidemiologiċi jaf iva għandna problema. Iżda minix konvent li dawn joħorġu mill-użu ta' compounds addizzjonali, it-sokkor, fluminol, etc. Lex il-bidla tana mbidel, imbidlet ħafna. U għanna intake oli. U bekk għanna problema anke bil-pis. U jina nittama li għak uġibt għal-mistoqsijiet ta'kom. Grazzi ħafna, professur, ma nafx jekk professura Martin Iva. t-twieġa, kun trid twieġab, nitsolbok titkellem bil-mod. Naħseb nistaw naqblu illi hemm kwistjonijiet ta' saħħa pubblika u m'hemmx tuġiba waħda għal dawn il-kwistjonijiet ta' saħħa pubblika illi huma kkawżati mill-kimika biss. Biex nagħti reazzjoni għaddies u kustjoni ta' doza naħseb il-ħin u kollu importanti. Kien hemm kontroversja dwar daw kien nataw id-DS għaliex xi minn daqiet der li doza baxxa u batew li zjed minn problema u kienet il-problema fil-fat illi uh, f'dawk il-każijiet il-doza uh, bdiet tittieħed fi stadju żied bikri ta' tqala da stat mhux da id-das ta' doza żdanki meta tittieħed id-doza fl imma stadju. Irridu naraw jekk għandniex din il possibiltajna naħseb illi ek kif il-progress jibda miexi nibdew naraw effetti li ma konix qegħdin neċessarjament nistennew. Espożizzjoni li ma bsarniex. Kien hemm artiklu illi sab illi il- Kien hemm il-frak tal-microplastik fil-flixken tal-plastik tal-ilma. Irridu nikkonsidraw illi m'għandniex għarfien komplut u għal-dastant irridu natu attenzjoni għal dan ukoll. Dan li tkun sproporzjonat u effetti fan nefqa. Tim miex kwestjoni ta' xjenza, iżda kwestjoni għal min jieħu deċiżjonijiet u fl-opinjoni tiegħi. Dan huwa rwol ta' riċerka pubblika u l-finanzjament. Naħseb li dan huwa iva importanti. Mustanajt li mandu xkuna hemm iżjed finanzjament pubbliku għaliex dan jista' kollu mpat fuq regolament. Hemm ħafna x'nistgħu nitalmu minn mediċina. Anke x-xogħol li sar fil-ġlieda kontra il- l-elementi li negattivi li konna naraw preċedentement hemm tentattivi għadejjin għal titjib ta' s-saxħa l-implikazzjonijiet eh, fuq is-saħħa ta' ċerta anki sustanzi U naħseb illi bekk u eh, ġib tal-bixa kbira ta' mistoqsijiet li saru, grazzi. Il-professur Dietrich jiex tiqerġaj u fil-qosor. Mela mistoqsija l-kollega Morten. Mela, ird. Mela, eħe, l-opinjoni tijak dwar riċerka akademika u dik li miex. Mela, l-impressjoni tijaj i li għanna bizzejet odot biex nipermettu li nimxu l-qoddim bir-regolamentazzjoni ta' dawn il-sustanzi. U dan huwa mill regolatorju li kieku m'għandniex għodot regolatorji nistgħu niddefinixxu l-inċertezza iżda dan jippermettilna li nimxu quddiem. Meta nitkellmu dwar ix-xjenza akademika għandek dinja differenti fejn inti għandek mistoqsija tixtieq issaf ġisir taf dwarha irrispettivament mill-aspett regolatorju kux preżenti jew le. U rridu nagħmlu differenzjazzjoni hemmhekk. Dak li nixtieq nipprevjeni hu Mela nibqgħu bl-impressjoni li m'hemmx biżejjed xenza disponibbli biex naħdmu bil-problemi li għandna attualment. Għandna biżejjed data fl-Unjoni Ewropea u anke fl-Istati Uniti. Toxcan program tal-FDA u UCPA u maċċallenti nistaw nqablu għom mal ekodejta L-għoddu temmek għadin anki dwar il-punti ta' interazzjoni li semmew u t-tajroid fil-fatt emmek edin, da ma jfissirx li ma nix naraw it-tajroid kompletament. Ix-xjenza hemm qiegħda fil-verità. Grazzi, professur. Meta naraw il-qafas regolatorju ma nistawx nkunu moħna mistrieħ meta jiġu qudiemna situazzjonijiet bħal Monsanto Papers. Ah, okay. <laughs> uh, Bernard, you want to react from Fjafrof? Sija Bernard, fatt, nasab għandu jkollok opportunità jivota t-reazzjoni n-tukol. Hemm ħafna nixtieq nirreaġixxi dwarhom, ħanifoka fuq waħda. Is-sur li treħdonnak mux għattifem il għala DPA ġew konsiderati bħala ta' sostanza ta' tħassib. U eżempju tajjeb li tara li sta' jkun hemm konsens dan il-każ huwa l-Kumitat tal-Istat Membru li huwa Kumitat Speċjali fejn l-esperti minn madwar l-Ewropa jridu jiddeċiedu b'unanimità jekk sustanza jiex ta' tħassib jew le f'każ tal-bisfenol A kisbu unanimità. Illi mhux biss il-bisfenol A għandu effett fuq il-sistema riproduttiva iżda anki effettwa il-memorja u t-talim u l-svilupp u jeffettwa l-inċidenza ta' diabete ta' tip 2. Grazzi. Very well, thank you, Professor Mantovani. Grazzi ħafna professor professur Mantovani. Mela, jek nistan komplina u koll. Nkompli fuq Daniel. Aħna ma naqblux fuq bosta affarijiet, iżda naqblu fuq xi affarijiet importanti forsi messaċċi li niftakru fuq u illi għanna nifitaw l komplessità Hemm ħafna bażi għal l iva. Hemm bżejjed bażi biex ma nipposponux il-kwistjoni u nħarsu l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Nistgħu ngħidu dan fuq bażi xjentifika. M'għandniex nipposponu d deċizjoni fuq iżjed ir-riċerka li hija meħtieġa, grazzi. Sfortunatament għandna skadenzi għal-ħin iżda u anke ftit mistoqsijiet tlieta b'kollox minnaħa tal-pubbliku. Mela inti, nitalbok sintuduċi l-ek nifsek. Tony Tullio. Naħdem mal-NGOs. Mela dwar il-kriterji endokrinali. Palma il-professur kien tassaw tassaw importanti u ġi ignorat għal stant biex il komissjoni u l-Parlament fil-fatt jirriflettu dan it-testijiet regolatorji li ġu eh, eżentati mir revizjoni xjentifika ma tamil sens, revizjoni sistematika hija metodu xjentifiku illi dejjem tvarja, eh, illi dejjem tiddependi mill-data kollha disponibbli u għal daqstant se sepandu jkun rifissat. Grazzi. Thanks. Uh, Grazzi. Professor, tixtuq tirreġixxu? You should react because there was a question from auditory. Fil-fat kemm mistoqsija l-kom nasab għandkom twieġbu. Is that me you are addressing? Okay, thank you. <laughs> iva, grazzi. Nasab int l-unika waħda li smajta xħatwar ma kienx qed jagħti każ. Nista' nagħti reazzjoni għal reviżjoni sistematika. Minix ċerta li fimt l-intervent tal-kellim. Xi parti mid-data miex disponibli pubblikament u dik hija kwistjoni importanti. Naħseb mill-letteratura ta' revizjoni tal-pari hija hemmhekk hemm kwistjoni għaliex ħafna minnha tibqa' mstura. u industrija ġenerata mill-industrija ma tkunx disponibbli għal pubbliku u din anke mill-lat trasparenza għadda tkun disponibbli sabiex naraw illi jkun hemm biżejjed għarfien fuq il-konsegwenzi għas-saħħa tal-pubbliku. Thank you so much. Thank you all. Grazzi ħafna, grazzi l kulħadd. Aħna bekk ġejna għal din id-diskussjoni interessanti u nixtieq nirringrazzja l-parteċipanti kollha parlamentari li l-esperti distinti tal-kontributi tagħhom, grazzi tal-li żemmejtu ma' regoli kollha meħtieġa minna hemm numru ta' petizzjonijiet li juru u jistaqsu dwar il- l-importanza tal-interferenzi endokrinali u jixtu dubju u tħassib tal-istati membri ta' u l-ċittadini tagħhom fuq is-saħħa tal-pubbliku u l-ambjent. Palma tafu l-Parlament Ewropew u l-Kumitati tal-Parlament Ewropew huma mexxejja fil- qasam tal-interferenzi endokrinali fejn għamlu pressjoni fuq il-Kommissjoni biex nevitaw l-użu indiskriminat ta' dawn is-sustanti, eh, sustanzi li fih fiħdanhom ikun hemm il-bentazol fost l-oħrajn. Jien nixtieq nirringrazzja Intom għattu biex nisimawkom, aħna għadna nisimawna, għan opinjoni differenti, intom għattunna li xenza miex ċerta u responsabilta jatakom. Mela, il... Għandi messaċ li mux għastan ta' daħqa. Naprezza li kikul l-approċ ta'kom ma kienx da stat patronizzanti u tkun uża stat mimlija bikom infuskom. Kien hemm mozzjoni ta' ċensura l-ewwel waħda fl-2016 minħabba l-endocrine disruptors. Meta neġun diskutu dan is-suġġett taraw x'inhu meħtieġ jekk il-Kummissjoni għamletx dak kollu li kellha tagħmel. Nażeb għandkom iżommu dimajnejkom dan il-fatt sempliċi. Ma kienx ġipruvat. Forsi jekk darboħra fil-fatt forsi d-darba li jmissu konna l ta' żewġ partiti il-kbar. Grazzi u l-klattaj.